Issa, Is-Sur Vlasar, rapporter. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, Sinjuri. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil kollegi tiegħi kollha l kooperazzjoni eċċellenti u nirringrazzja lilkom għal dibattitu daqshekk kostruttiv. Biex nikkonkludu dan id-dibattitu jiena għandi żewġ kummenti f'xi ftit provokanti x'nagħmel fondi strutturali inħolqu biex eh, jiġu insibu eh, bilanċ bejn ir-reġuni differenti u għalhekk għandhom jingħataw għandhom jintnefqu fuq il-lan ta' konverġenza numru wieħed reġuni oħrajn se jgawdi minnek għax se jkun hemm iktar talba għal prodotti tagħhom. Kull sforz biex jinsaħħu l-investiment taħt l-objektiv 2 jew biex noħolqu kategorija tan-nofs tar-reġuni mingħajr ma nkunu nafu kif se nifinanzjawha mhix xi ħaġa nistgħu naċċettawha. Ma narax għalfejn biex nallokaw għanna nallokaw il-flus minn għant il-sinjuri għal għant il-sinjuri mekkanizmu intelligenti bejn l-objektiv wieħed u dak tnejn xi ħaġa li jiena uh, eh, nil Jiena nemmen ukoll li huwa importanti li eh, ma nkomplux naħdmu kontra s-suq għaliex jekk aħna natu sussidji li xaħatu li xaħatu joħor xista jista' għal sitwazzjoni negattiva fis-suq u persuni illi ma jirċivux finanzi minnant l-Unjoni Ewropea buruħom svantagġati tkun idea tajba jekk il-beneficjari finali ikunu reġuni, municipalitajiet, komunitajiet, eccetera dawn l-autoritajiet unbat ikunu jistaw jinvestu f'miżuri li waslu għal iktar tkabbir. Nemmen illi għanna nipruvaw nimxu f'din id-direzzjoni Neil Armstrong għal ikun pass sajr għal fondi Ewropej imma pass enormi għall ekonomija Ewropea. Grazzi. Signora Sanchez Smith. Grazzi ħafna, President, illum l-Ewropa qiegħda tiffaċċja kriżi, kriżi finanzjara makroekonomika, soċjali u anki kriżi tal-morali in-nies jaraw li l-Ewropa iġi biss deċiżjonijiet drastiċi u dbatija. Irridu naraw kif se naraw kif irridu naraw kif ikonna iktar kabbir, iktar bilanċ bejn ir-reġjuni għanna illum se nivotaw fuq il-pakket tal-governanza ekonomika. Irridu naraw li wkoll nirrispettaw il-patt ta' stabilità għal finanzi tal-gvernijiet biex ikun hemm iktar tkabbir. Il-politika ta' koeżjoni huwa t-tieni pilastru li għandha tibena fuq din dan it-tkabbir tkabbir sostenibli li inkludi l-kulħadd. Governanza ekonomika u ta' koeżjoni huma faċċati differenti tal-istess munita u it-tnej bil-fors jimxu fl-imkien, 8 feet. L-Unjoni trid iżżomm il-budget, tiddefendi din politika, tikkonvinċi li l-istati li l-politika reġjonali mhix summa hija bżonn. Negozjati tal-budget għal periodu li ġejja, eh, ovvjament għadhom għaddejjin bżonn li jkollna koeżjoni Ewropea iktar integrata, iktar trasparenti, li ssaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni territorjali u li tkun ġusta għal reġjuni kollha. Għalhekk jiena naqbel b'mod speċjali mal-proposta ta' fir-rapport Piper, ġifri li jkun hemm kategoriji intermedjari għal pajjiżi li jkollhom GDP li varja meta jqabben qablu ma' GDP tal-Ewropa. Dawn il-problemi strutturali u ta' tkabbir tajjeb li naslu biex ikonna iktar bilanċ u iktar ġustizzja. Rridu u koll naraw kif insaħħu il-kooperazzjoni territorjali tal-Europa. Robert Schumann qal li ma nistawx namlu millu malada nibnu nou l-Europa, emżon bicċa bicċa nibnu din is-solidarità. U dak li għal Schumann il-60 sena ila għadu jott il-lum. Grazzi. Signora Sanchez Smith, grazzi u fl-axħar, l-axħar u mux l-inqas Sur Stavarakis. Grazzi ħafna, kollegi, nixtieq nifraħ rapporters kollha għal rapporti kollha. Illum kellna l-opportunità biex niddiskużu il-dimensjonijiet bażiċi tal-politika ta' koeżjoni nesprimu dak kolla li naħsbuha. Er, Kemm tejn fuq ir-rapport ta' Sur Piper li huwa tajjeb għax qed jurina x'għandu jkun ir-razzjonal ta' dan il-Parlament wara l-2013 fuq dan is-suġġett. Ovvjament, eh, mhux l-ewwel darba li niddiskutu dan is-suġġett għandna wkoll kapitlu apposta fil-Parlament meta eh, fil-, suġġett tal-perspettivi finanzjarji, aħna ġifiri l-politika ta' kohezjoni nafu xini mux sen bidluwa, bżon li ikonna il-fondi eh, xirqa biex inkunu nistaw n-implementawa, trid tilħaq il-reġjunijiet kollha, imma mod partikolari dawk ir-reġjuni li għandhom eh, problemi speċifiċi ta' żvilupp. Irt ikunu eh, flessibbli tajjeb li konna u kol normi l-istess fil-fondi kollha ikon aktar armonizzazzjoni u n-nies għandhom ikollhom dritt għal benefiċċji anke jekk ikunu il-bot u mbeda mill-direzzjoni ċentrali jina naħseb li mux biss il-grupp tiegħi mal-parlament kollu qed jaqbel ma ukoll ma dak kollu l għalina l-Kummissarju Han. Hemm bżonn li naraw kif nejnu il-ċertu reġjuni nejnuhom b'mod trasparenti, b'mod sempliċi u naraw eżattament indirizzaw il-problemi fil-triq kollha tal-iżvilupp jew fuq il-livelli kollha tal-iżvilupp speċjalment dan kollu fi żmien ta' kriżi. Grazzi ħafna dan il-dibattitu konġunt nal-uħ se nivvutaw u koll fuq dan is-suġġett iktar tard illum. Il-votazzjoni se nagħmluha xi 12 minuta jew 13 minuta oħra.